dan il-mandat. Il-grupp għuħa għed e titlop li Sinjura Estefana Torres Martz sertiħu post is-sur Pablo Ecenike Robe eh, bħala membru tal-Kumitat tal-Ambjent jiena nispera li qed nipronunċja l-isem tajjeb. Membru wkoll ta' delegazzjoni għal relazzjonijiet mal-Repubblika um,